tiċi għall-appoċ taħħom l għaliex huwa grazzi għal gruppi u għal kollegi illi nkun nista naddotta dan ir-rapport. Nringrazzjakom tassew, grazzi. Dovolte také, abych ocenil uh, vaši Grazzi ħafna. Nixtieq nringrazzja l rapporter U meta jina kont membru tal-Konsil tal-Europa xtaqdnejt ngħid li aħna konna qed nitkellmu dwar il-vjolenza waqt l-avvenimenti tal-isports u fl-stadiums U nemmen il uħut mir-rapporti li ġew adottati mill-Kunsil tal-Ewropa f'dan ir-rispett sejġu segwiti u studjati u jistaw issaħħu aktar il-kontributi tagħna brabta ma' dan il-kapitlu. Grazzi ħafna sinjuri mela dan bekk nikkonkludu d-diskors tagħna u issa l-aħħar punt fuq l-aġenda tagħna għandna diskorsi ta' minuta. L-ewwel wieħed is-sur Kukan għal minuta. rešpektovaní spoločných hodnot, práv a povinností. L-Unjoni Ewropea hija qiegħda tibbaża fuq eh, il-valuri u drittijiet komuni din kienet l-idea ta' twaqif ta' din il-Komunità Ewropea u hekk għandu jibqa' l-każ. Aħna nafu wkoll li l-imsieħba tagħna qalulna li huma jixtiequ jkunu parti minn din il-familja Ewropea. Importanti li dan ikun fatt fattur ċar. Aħna mal-Ungerija bħalissa din immexxu diskussjoni fuq l-indipendenza tal-Bank Nazzjonali u tal-qasam leġislattiv aħna qegħdin nitkellmu wkoll fuq bost affarijiet li għandhom xi mad demokrazija, drittijiet tal-bniedem u libertajiet importanti ħafna taċ ċittadin, importanti li aħna nappoġġaw dawn id-drittijiet u jiena ninsab ċert l-Ungerija huwa msieħeb b'saħħtu li jirrispettaw kol valuri komuni ngrazzjak. Grazzi ħafna issa emiss l-sur irranna l-minuta. Ivan. Sur Ivan, kellimat il-diskors tijak ta' minuta kjoġbok. Grazzi ħafna, Sur President, jena nixtieq niġbidlek l-attenzjoni għal fatt li aħna din nitkellmu llum fuq iż-żewġ eh, trattati importanti ħafna, trattat ta' akta u trattat dwar l-istabilta. Jiena naħseb li fil-fatt dan jista' jinfluwenza b'mod radikali iċ-ċittadini tagħna dawn ħajjiffittwaw kemm il-ħajja privata taċ ċittadini tagħna kif ukoll ix-xogħlijiet tagħhom u l-istandard tal-għixin tagħhom. U apparti minn hekk nafu li hemm ċertu pajjiżi fejn dawn it-trattati laqas biss kienu diskussi fost il-pubbliku, hemm kapijiet ta' stat illi qatt ma semmew dawn il-punti laqas fil-parlamenti nazzjonali. Pereżempju fir-Rumanija ħadd qas biss jaf xieġifiri akta jew nkella xinu trattat tal-istabilta din mhijiex demokrazija u jekk aħna nixtiequ li verament nelbu l-kriżi u jkollna Ewropa maquda u b'saħħitha rridu nħarsu l-valuri demokratiċi. Grazzi. Grazzi ħafna s-sassur Bilbaw. Grazzi ħafna, Sur President, bej l-1960 l-1980 kien hemm eluf ta' trabi illi kienu misruqa u mbagħad il kienu jgħidulhom illi t tarbija li għadhom kell weldu mietet Din kienet verament storja traġika, pero verament dawn it-trabi kienu nsterqu, kienu mibjuwa fil-pajis fil Bask, fil-fat kienem ħafna kazijiet bħal dawn u uh, or network uh, organizzat fil-fat u biss seta jagħmel uh, reati kriminali bħal dan kien hemm bosta ilmenti li kienu mbagħad um, poġġew fl-arkivju kien hemm bosta eh, ġenituri illi talbu kumpens u dawk illi kienu responsabbli fil-fatt ikkommettew riħat kriminali serju ħafna ikkawżawlhom trauma li qatt ma jistgħu jelbu mal din raġuni jiena nixtieq illi nitlobkom sabiex tabboġġawna f'dan eh, f'din il-kwistjoni tamaw li ħajkonna iktar informazzjoni dwar is-sitwazzjoni mill-iktar fis. Grazzi ħafna Sur Tremopoulos mhux jataw. Naddu issa sabiex nisimgħu s-sur Tavarex. Mhux jataw laqqas, naddu issa s-sur Ferreira. Grazzi ħafna sur President il-data tal-Eurostat dwar il-qat edaturi kem kemm l-Unjoni Ewropea sejra ħażin fil qasam tax-xogħol 31% taż-żgħażagħ huma qiegħda fil-Portugal. Dan hija dan huwa riżultat ta' snin ta' demokrazija fil-Portugal. U dawn huma konsekwenzi drammatiċi nafu li t-naraw iktar reċessjoni, iktar għad, taxxa fuq servizzi pubbliċi bħal trasport u kura tas saħħa u oqsma strateġiċi oħra tal-ekonomija, dan ħajfisser li ħajkollna iktar faqar fil-ekonomiji u fil-soċietajiet tagħna u juru kemmi falsa retorika fil-laqa tal-Konsill Ewropew li seħ fil-bidu ta' dil-ġimgħa U jekk aħna nagħtu ħarsa lejn is-sena l-ġdida lejn is-sena 2012 aħna nistgħu naraw l-Unjoni Ewropea qed issir iktar u iktar dajfa minħabba sitwazzjoni diżastruża ta' dejn u l risposta diżastruża wkoll li qed tkun konsolidata permezz ta' dawn miżuri ta' austerità. Grazzi ħafna issa ngħaddu għas-Sur Sur President, matul s-sena 2011 jina saqsejt mistoqsija l-Kommissjoni dwar l-akta. Din kienet mistoqsija konkreta illi kienet diskussa wkoll anke fil-Polonja u jiena kont saqsejt jekk l akta hijiex f'koerenza ma l-atti illi diġà aħna għanna fis seħħ ġifiri l-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem bażiċi u l-Kummissjoni kienet qalt li l-akta trattat tal-akta huwa koerenti mal-trattat tal- ta' drittijiet bażiċi tal-bniedem u jgħid li wkoll huwa koerenti mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Kien hemm sentenza mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u aħna qegħdin naraw illi fil-fatt dan it-trattat mhuwiex qed jirrispetta id-drittijiet tal-bnedmin kollha li huma garantiti mill-Karta tad Drittijiet Fundamentali tal-Bniedem. Grazzi ħafna. Is-Sur Artur mhux sa ngħaddu għas-Sur Binef mhux jetqgħu għan sur Xikierski mela. Grazzi ħafna Iva. Nafu illi hemm bżonn hemm ħafna trattati bħalissa għandna l-patt fiskali hemm bosta miżuret jittieħdu kontra l-kriżi. Aħna ninsabu f'sitwazzjoni kritika ħafna ħallibek aħna nibuttaw l-Unjoni Ewropea fid-direzzjoni it-tajba. Aħna nafu wkoll f'dak li ndu x'jaqsam il-politika agrikola komuni Nafu li kien hemm bosta riformi li kienu implementata fiha, din hija xi ħaġa tajba ħafna minħabba illi din kienet eh, waħda mill-iktar politika importanti fil-fihdan l Ewropea. Jiena naħseb illi l-ewwel nett iridu nelbu l-problema tal-ġuħ fl-Unjoni Ewropea u niggarantixxu illi aħna mill-esperjenzi illi għanna nkunu nistgħu verament nimplementaw dawn ir-riformi. Il-politika agrikola komuni trid tkun implementata eh, riforma ta' aħjar fis-snin ġejjin. Grazzi ħafna. Il-kellim li jmiss mux jgħatawek, issa ngħaddu mela s-sur Cortes Lastra. Grazzi ħafna il-kumpanija Teka fil-fatt qalet l-artiklu semmit l-artiklu 8 u design u il-ħaddiema ta' din il-kumpanija qegħdin jinsabu f'sitwazzjoni prekarja ħafna u ħafna kumpanija ħaj jimxu fuq il-passi ta' din il-kumpanija u jkeċċu ħafna mill-ħaddiema tagħhom. Jena nappella l-Unjoni Ewropea sabiex juru iktar solidarjetà mal-ħaddiema f'dan ir-reġjun. Bħalissa hemm konflitt fir-reġjun ta' Santander u Kantabria u aħna rridu nappellaw għal l-użu tal-fondi tal-globalizzazzjoni minħabba li aħna din insofru minħabba l-effetti tal-globalizzazzjoni, minħabba li l-fabriki tagħna qegħdin imorru barra mill-Unjoni Ewropea minħabba li jistgħu jħallsu inqas ħaddiema tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sanadu Harkin. Grazzi ħafna Sur President. Fl-Irlanda aħna jgħidulna illi insommu mar regoli tat trattat fiskali minħabba li jista' jelimina l possibilità ta' kriżi fil-ġejjin u nelbu l-kriżi li għandna bħalissa. Sas-sena 2008 aħna qatt ma eh, ksirna il-patt ta' stabilità u tkabbir u aħna nafu li mhux dejjem li meta iżżum mar-regoli hija xi ħaġa tajba u tgħin sabiex telep il-kriżi. Aħna kellna ratio ta' GNB ta' 30% u sas-sena 2004 2014 jkollna xi 140 eh, fil-mija. Ħadd l-ebda pajjiż ma jista' jgħix b'dak il-livelli ta' dejn. Aħna nafu li il-livelli ta' dejn tal-banek tagħna fl-Irlanda u fl-Ewropa mhumiex sostenibbli u aħna din jgħidulna li jekk aħna nżommu mal-impenni l ħadna fil-Eurobonds u ristrutturar ta' dejn, skur li ħansolvu l-problemi kollha tagħna. Jiena naħseb illi dan għandu xieqsam ma' ratifika tat trattat Instaħna nasbu li tkunu medda. Jiena naħseb li dawn huma l-iktar klim kifra li nqattet f'dan il-Parlament, jiena naħseb li l-Ewropa tista' tagħmel ħafna aħjar kemm għalija kif ukoll għall-Irlanda. Grazzi ħafna s-sena d-dossur portax. Grazzi ħafna. Sur President, issa il-li għanna prim Ministru Teknokratiku fil-Greċja. Aħna nistgħu naraw illi s-Sinjura Merkel issa qiegħda tappella li mexxej teknokratiku jmexxi l-ekonomija griega u li jkun responsabbli wkoll għal ġejjieni tal-baġit tal-pajjiżi taż-żona euro. Nixtieq nfakkarkom fuq ir-Rivoluzzjoni Russa kienu avvenimenti bħal dawn li fil-fatt bdew ir-rivoluzzjoni. Kien hemm ħafna nies illi xtaqu joħorġu minn sitwazzjoni bħal di fejn kien hemm nies li tiddettawlhom x'għandhom jagħmlu minn barra mis-soċjetà tagħhom u hemm periklu li dan ħajġri dan fl-Ewropa rivoluzzjonijiet dejjem ishom joħorġu mill-istess xenarju dan ifisser illi meta n-nies iħossuhom oppressi minn barra iktar ikun jixtiequ jagħmlu rivoluzzjoni, jiena naħseb illi ħajkonna l-inkwiet. Issa, imis l-Sur Papa Nikolaw. Grazzi ħafna, Sur President, jiena naħseb li irridu naraw kif ħan niprofaw nsolvu l kriżi tad-dejn tal-Greċja u fissijat li ġejjin hemm iktar diskussjonijiet u aħna din nippruvaw nagħmlu minn kollox sabiex nelbu l-kriżi. U dan eh, naħseb li japplika wkoll għall-Bank Ċentrali Ewropew iridu jifhmu wkoll li tnaqqis ta' dejn ta' 10 biljuni hija importanti u għandna jkollna wkoll tnaqqis f'dak li nixjaqsam l-obbligi Jien naturalment ma nixtieqx li aħna niċħat illi aħna nħallsu lura dejn iżda dawn l obbligi iva nixtieq illi aħna fil-fatt nevitaw illi nħallsuhom u jekk intom qed tevitaw illi jekk qed jistennew ukoll ħlas fil 100% dan żgur ħewassal il-profitt tal dawk li qegħdin insalfu. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Signora Jala Sander. Grazzi, Sur President. Fi Spanja kumpaniji qed infallu mill-jum għal ieħor Kumpanija ta' lajru ħallit mifruxa u eh, sparpaljati f'pajjiżi differenti bosta passiġġi li kienet jifugġaw biha l-kumpanija Spanair falliet il-Kummissjoni Ewropea ħajkollha tħallas u ġor responsabilità. U l-Kummissjoni Ewropea wkoll ħajkollha tħallas għal konsegwenzi tal-falliment ta' din il-kumpanija tal-ajru. Ħallibek il-ħaddiema wkoll ikunu jistgħu imħarsa f'din is-sitwazzjoni, Sinjura Kummissarju, aħna għandna bżonn ta' proposta leġislattiva mhux biss ftejn volontarju rridu naraw li kemm il-passiġġieri kif ukoll il-ħaddiema jkunu mħarsa. Issa ngħaddu għas-sur Buzoj. Grazzi ħafna. F'jannar kien hemm ħafna ċittadini rumeni li deċidew li jipprotestaw u għadhom qegħdin jipprotestaw. Aħna ma nistgħux nagħlqu widnejna quddiem it-talbiet ta' dawn iċ-ċittadini minħabba li huma mhux biss qegħdin jipprotestaw kontra l gvern u l-partit li qed imexxi l gvern dawk illi eh, jixtiequ li jkunu fl Ewropea aħna rridu naraw illi fil-fatt ir-regoli ma jkunux adottati billi ma jgħaddux mill-parlament, aħna nafu illi pajjiż ma jistax jinbidel minn lum għal iżda huma ma jixtiequx jibqgħu jgħixu f'pajjiż fejn wieħed jgħet innaqas wieħed fil-mija l-pagi ta' ċittadini u bl-istess mod iżid wieħed fil-mija l-ispejjeż u l servizzi bażiċi. Grazzi ħafna sa' Semaja. Grazzi ħafna jena nixtieq nixbidlek l-attenzjoni għal politika budġetarja, speċjalment fil-pajjiż tiegħi, fl-Ispanja aħna qegħdin nippruvaw ehm, innaqsu kemm jista' jkun l-ispiża fil-qasam tal-edukazzjoni bosta oħra kruċjali u issa qegħdin naraw illi għandna oqsma li kienu pubbliċi se tisiru privati. Din mhijiex xi ħaġa li hija aċċettabbli jekk inħarsu lejn ir-Reġjun ta' Katalonja minn fejn ġejja. Jiena nista' nara li l-Kamra tal-Emerġenza hija magħluqa u diżgur li ħadd wassal ħafna problemi fil-belt żgħira li jiena ġejja minnha meta din il-kamra ta' emerġenza fl-obbligat ħadd ingħalaq dan huwa din xi ħaġa simbolika dawk li qed jipprotestaw kontra eh, dan l-avveniment huwa eżempju importanti ħafna. Il-kellim li Mrs. Sir Nicolas. fost Grazzi ħafna President. Iva, jiena kont inkwetat ħafna meta fil-gazzetti ta' filodu rajt um, animazzjoni xenofobika minn artist Franċiż b'mod indeċenti u qed jinsulta r rumeni b'użu ta' frażi li ma tantx nixtieq ngħidha hawnhekk tridu toqogħdu attenti mill Christmas Father tal-Rumanija jista' u jidħol f'darkom u jieħu in-nies. Imma jiena bqajt xukjat hawnhekk u eh, kien hemm kritika ta' dan il-messaġġ u jiena nistenna li tret kollegi li jagħmlu parti minn National Front li jagħmlu l-istess ħaġa. Grazzi ħafna Sinjura Kretu. Grazzi ħafna President, eh, situazzjoni politika fir-Rumanija wis probabbli situazzjoni Eh, li tfisser li ir-regoli fundamentali tal-istat ta' ġirt qed jiġu injorati f'dawn l-aħħar snin l-affarijiet marru mill-ħażin għall-lar u dan wasal għannis li manifestaw fit-torq press li l-gvern attwali kien wieħed terribli injora l-libertajiet tal-ċittadini dan ikkawża ħafna dbatija soċjali dan injora il-parlament dan prova u koll inneħħi il-pluralizmu politiku i-vinta partiti politiċi ġodda l-appoċ ma vota għal dawn il-partiti pala konsekwenza l-oppozizjoni id-deċidiet sabiex tirrefjuta li tieħu sem fil- diskussjonijiet jew dibattiti tal-Parlament eh, Rumen peress li l-Kostituzzjoni mhux qed tiġi segwita aħna qed nixtiequ li l-Gvern tar-Rumanija jerġa' jmur lura għal l-imġieba ċivilizzata demokratika. Sinjura Irland, eh, grazzi ħafna President il-Parlament eh, Ewropew ġie attakkat fuq l-internet il-ġimgħa l-oħra wara li dan iffirma il-ftejm ta' kontra l-affarijiet folots fil-Ġappun. Jiena rċevejt ħafna messaġġi mill-ċittadini Ewropa Ewropej u l-lin mill-Ewropa li kienu inkwetati dwar id-drittijiet tagħhom. Ħaġa vera stramba li l-Unjoni Ewropea u 22 stat membru iffirmaw qatt qabel me dawn indirizzaw il-tħassib ta' ċittadini b'mod xieraq b'mod trasparenzi. Ekk kif tirrekjedi d-demokrazija. Għalhekk nixtieq nitlob lill-Kummissjoni u inseħ lill-Kummissjoni l-Stati membri sabiex ikatru l-isforzi tagħhom sabiex Jisu fuq l-akta u eh, ikollhom il-kunsens ta' ġiddadini. Akta m'għandix tkisser id-drittijiet fundamentali għal libertà tal-espressjoni kif ukoll il-privatezza. Grazzi ħafna issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lis sur Xogor. Grazzi ħafna Iva, aħna nafu illi il-lob ġust fil-qasam sportivi ħaġa importanti ħafna l-kritiċi però wkoll semmew anka l-Ungerija jiena bħala rappreżentant tal-minoranza Ungeriża fir-Rumanija jiena nsegwi l-politika ta' Serbja, Rumanija, Ungarija u issa żis kollegi jekk intom qegħdin tinkwetaw fuq ir-drittijiet tal-minoranzi tidu taraw li fil-fatt il-lingwa uffiċjali fil-fatt tkun imħarsa u li qegħdin naraw ukoll li hemm bosta abbużi kontra drittijiet tal-minoritajiet u hemm bosta wkoll proibizzjonijiet li jkun hemm fakultajiet tal-università fil-fatt li jkunu waqfa mill-minoritajiet jiena naħseb li verament irridu niġbdu l-attenzjoni għal din il-punt. Grazzi ħafna. Is-Sur Dias Demera Garcia mhux jeta hawnhekk magħna għalhekk se ngħaddi l-mikrofonu lis-Sinjura Basescu. Grazzi ħafna. Nishtiq nirringrazzjak, President, jiena nishtiq nġbet l-aċċentuni ta'kom għal ġrajja traġika li donna ħatma rikonoxxija fi eh, Brussell fi Transnistria persuna ta' 18 sena ġiet maqtula fi eh, punt timblok eh, minn eh, soldat Russu li kien parti mit-trupp l taż-żamma tal-paċi kien hemm ħafna rewixti u ħafna inċertezza fors il-popolazzjoni. Għalhekk fuq l latba tal-Unjoni Ewropea għandna kunflett friżat u l-falliment li insibu soluzzjoni qed iddewwem eh, li navviċinaw il-Moldova lejn l-Unjoni Ewropea. Fi dis-Transnistria hemm ħafna diskriminazzjoni kontrihom u hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem u il- um, taħt mandat internazzjonali mux eh, mhux tajjeb li l-missjoni għazama tal-paċi jisir wieħed ċivili minn flok. Grazzi ħafna. Is-sinjura Tikaw il ftej mentor intergovernali ta' 25 stat membru ta' 30 ta' jannar dan jatemmek sabiex ikun hemm iktar disciplina finanzjarja vera qed nikkondannaw il-fatt li ma kienx hemm ftej iktar b'saħħtu dwar iż-żgħażagħ u l-inklużjoni ta' dan u l-affarijiet li jixpurnaw l-ekonomija. Hemm ħafna nies li huma sposti għal faqar u fil eh, fir-Rumanija u hemm ukoll affarijiet li jeffettwaw eh, l-edukazzjoni pereżempju mingħajr l-involviment tal-Parlament u ċ-ċittadini ddeċidew li jesprimu tħassib tagħhom kien hemm ħafna movimenti popolari li talbu ħaġa essenzjali matul dawn l-aħħar ma taħna nixtiew nkunu nistgħu nafdaw il-politiċi u demokrazija. Bħal ċittadini Ewropej, ċittadini Rumeni mhux qed eh, jistennew li jkun hemm l-austerity komunità qed jistennew li d-demokrazija tkun imħarsa li s-soċjetà tagħhom tiżviluppa. Grazzi ħafna sur Dergersh. Sur President, sentejn ilu l-plenarja ivvutat fil fatt favur il-drittijiet tal-ħaddiema fil-mini. Iżda, Apparti minn hekk aħna nafu li d-demokrazija xorta waħda ma kienitx imħarsa u aħna tlabna l kompetenzi nazzjonali jieħdu ħsieb dan il suġġett għal din raġuni xorta waħda projbizzjonijiet li hemm bżonn f'dan il-qasam mhumiex qed ikunu implementati. Fir-Rumanija hemm ħafna protesti minn nies li jaħdmu fil-mini u fis-sena 2000 fil-13 ta' jannar fil-fatt jiena kont wieħed mir-rapporter nitlob lil Martin Schulz illi fil-fatt jitkellem favorina ħalli din id-deċiżjoni fl-aħħar tidħol fis-seħ. Jekk dan il-pjan fil-fatt jidħol fis-seħ, naħseb illi jista' Eh, jikun hemm possibilità ta' bomba atomika li tista' twassal għal diżastri kbar. Grazzi ħafna. Bħalissa fil-Bukarest temperaturi waqgħu sa 10 mm, jew 20 gradi taħt iż-żero u hemm in-nies li għadhom qed jipprotestaw fiċ-ċentru tal-belt bħalma kienu qed jagħmlu l-aħħar ġimgħatej. Stess sitwazzjoni tinstab fi bliet oħra fir-Rumanija. Dawn in-nies qed jipperikolaw saħħithom stess minħabba xebaw mill-umiltà eh, minħabba l-pajjiż huma disprati minħabba li il-drittijiet tal-pajjiżhom stess mhumiex hemmhekk u mhux qed jagħtu kasom l-awtoritajiet politiċi tant huma disprati ma l-inqas għatem id-determinazzjoni. Aktar minn 90% tal-Rumeni irridu illi l-gvern jitlaq. Iżda reġim rrid eh, eh, joħlo jagħti dewmien qabel l-elezzjonijiet għall elezzjonijiet u dan imur kontra drittijiet demokratiċi u imur kontra għal dawk li rridu li jirġaw jiksbu pajizom lura. Grazzi, naddu għal kellim li mis signora Zaborska. Jiena nishti eh, ngħid li na ħafna u l-nishti ngħid li signora Fotosfan mietet i kienet qed eh, attiva ħafna fil-moviment ATD u kienet qed tappoġġja l-ġlieda kontra l faqar estrem fil-komunità Ewropea. Signora Devus għamlet ħafna inizjattivi u grazzi għall inizjattivi tagħha hemm ukoll rapport anke fih dan il-ġnus maquda i waqfet ukoll kumitat importanti ħafna fi żmien fejn dawn id-drittijiet ma kinux daqshekk imħarsa jiena nixtieq illi narfu l-impenn tagħha u nonorawha u naħseb illi fil-fatt kundizzjoni ta' xogħol estremi huma xi ħaġa rridu nikkundannaw. Grazzi ngħaddu għas-sur Tamaxescu. Grazzi ħafna, Sur President. Il-dibattitu pubbliku li ġi organizzat fil-Parlament Ewropew rigward il-ksur ta' demokrazija fil-gvern ta' Kawsesku. Għajem ħafna interess eh, fost il-Rumeni kif ukoll fost il-kollegi oħra minn bosta stati membri oħra. Għalkemm dan l-avveniment ġi organizzat mill-SND u l-grupp Alde, il-Pepe, il-grupp Pepe, il grupp pepe kien rappreżentat ukoll f'dan id-dibattitu minn numru ta' membri parlamentari li prezentaw eh, fil-partit eh, fil-gvern bħalissa l-unika sforz tagħhom kien li ġu prevenuti l-effetti pożittivi ta' din id-diskussjoni jwaqfu d-diskussjoni billi jiġu l-attenzjoni ta' kulħadd fuq temi inutli li ma kinux marbutin mat tema ta' dibattitu. Għal darboħra il-Parlament Ewropew wera li huwa istituzzjoni li ma tittollerax da tip ta' mġiba u l-parteċipanti immedjatament ġew sanzjonati mill-imġiba tagħhom twaqfu. Nixtieq nieħu l-opportunità li nirringrazzja l-MEPs eh, li ħadu sem f'dan id-dibattitu nixtieq ngħidilkom dak li rumeni se jkomplu jidġildu għal Rumanija demokratika u onesta. Grazzi. Grazzi naddu għal kellu li jmiss sur Kelly. Grazzi ħafna sur President. It-tema tiegħi hija s-sigurtà fil-baħar. Hemm dejjem traċedi marbutin mal-baħar. U ġimatejn ilu biss fil-kostituenza tiegħi stess Eh, ere vapur tas sajt e kif kien diħel fiċin il-port. Il-kondoljanzi tiegħi eh, immorru lejn il-familji speċjalment dawk irlandiżi u dawk Eġizzjani tal-kru tal-bastiment. U kienem eh, l-erqa tal-bastiment viċin il-kosta tal-Italja Allura qed ngħidu mm, x'tip ta' azzjoni se tkun responsabbli għal dan l aġin Nixtieq nħares lejn l-istampa aktar wiesa biex nistabilixxu prattiċi oħra jekk dawn il-prattiċi li huma kontrarji għal eh, eh, miżuri ta' sigurtà li ma jtiħdux minn bastimenti mm, differenti u x'inhu eh, daqs ideali ta' bastiment tal-passiġġieri qabel kien elf, illum il-ġurnata huwa ħames telef. Grazzi. Grazzi u l-aħħar kelliem għallum huwa s-sur Gurski. Grazzi ħafna sur President. Grazzi ħafna sur President fil-leġislazzjoni tal-Parlament tagħna fil-fatt aħna naraw illi dak li għandu x'aqsam l-akta titkellem miegħi, Sur President? Mela, fażi deċiżiva tal-leġiżlazzjoni tal-Parlament tagħna huwa dwar il-ftehim ta' l-akta li huwa kontra il-falsifikar ta' prodotti jiena naħseb li din hija okkażjoni tajba biex ngħid illi jiena kont kont wieħed li kont eh, niżilt kopji li ma daw kienu falsifikati jiena iżda kontra l-akta. Minħabba il-pressjoni fuq l-internet u l-Pollakki protestaw fit-toroq kontra t trattat tal-akta. Fil-pajjiż tiegħi kien hemm tmien ħaddiema li jaħdmu bħala security illi kienu din jipprotestaw kontra dan it-trattat ukoll minħabba li dan ħasbu li ħa jimpon restrizzjoni fuq il-libertà tagħhom. Ningrazzjakom. Gentlemen, the problem was that you are not sitting in the right place. Grazzi ħafna ma qed ninnota li mintomx bil-qeda fl-istess fil-postijiet tajbin xi ħadd minnkom mhuwiex reġistrat. Iżda jina qed nippresjedi għall ewwel darba u xorta waħda antik possibilità li titkellem għal minuta. Grazzi. Κύριε eh, Πρόεδρε, θεωρώ ότι οι έννοιες και λέξεις δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα Id-demokrazija dritti tal-bniedem dawn l-affarijiet dawn iva nisimgħuhom ħafna għax irridu aħna nitkellmu iva bi vjuċi b'saħħitha imma dawn l-affarijiet qed jiġu miksura b'saħħithom ukoll. Smajna ħafna fuq il-Greċja il-miżuri ta' austerità tinaqsu il-pensjonijiet, il-salarji ta' dawk li jaħdmu mal-gvern Em tal-bit eh, sabiex dawn lajma jissirux imma mhux qed jisimgħuhom il-Grieg imma id-dritt tal-ħarsien tax-xogħol huwa dritt fundamentali rridu noqogħdu attenti. President, Iva, is-saf soċjali fil-Greċja qed jiddajjef ruħu u nista' nigarantilek hawnhekk li ehm, mux biz dawn la mezzuri ma jistawx jiġu applikati u ma provokazzjoni għas soċjetà aħna ma nistawx nipermettu li dawn il mezzuri jisiru realtà. Eh, Podjekovat pani komissasse ġetari snami. Grazzi, ħafna nishtiq nirringrazzja lil kummissarju tal baqat mana sa anka standard fil-axija nishtiq nirringrazzja lill interpreti kollha